ma jrid jgħid kif il-Kostituzzjoni Ungeriża ħad tiġi implementata jiena m'għandix dubju li ħajkun hemm kontrolli u ħad tiġi bilanċjata din u ħad tkun marbuta mal-bilanċi kostituzzjonali għal-Kostituzzjoni Ungeriża. Hemm istituzzjonijiet supranazzjonali li l-Ungerija hija membru tagħhom bħal konsil tal-Ewropa u m'għandna ebda dubju fuq ir-rwol tal-Ungerija hawnhekk. Xorta waħda nixtieq eh, nsemmi u nikkumenta dwar dak li semma fil-minoranzi eh, Is-sur Sajer tkellem dwar kostituzzjoni ħrajn u nixtieq ngħid li l-Kostituzzjoni Spanjola ma tiddiskriminax fuq il-bażi ta' oriġini. Ma hemm ebda dubju dwar dan ma rridx nantiċipa kif din il-Kostituzzjoni se tiġi implementata, però naħseb li għanna raġunijiet għalfejn nkunu mħasba il-Kostituzzjoni Ungariża trid tirrispetta r-regola tal-pluralizmu demokratiku u l-fatt li hemm ċertu regoli li aħna naħdmu bihom. Grazzi. Grazzi. U issa l-grupp għalde l-onorevoli Weber għal żewġ minuti u nofs. Thank you, Chair. The new fundamental... Grazzi, Sur President Il-fundamentaliġija tal-Ungerija hija test dubju tal-Kostituzzjoni u din għaddit mill-Parlament wara xarbis ta' konsultazzjoni pubblika. il soċjetà ċivili Ungeriża kif ukoll il-Kummissjoni eh,